55 favur. Għandi tħabbiriet, ċevejt mill konsil il-pozizjoni fuq l-ewwel qari u r-raġunijiet li waslu għal l-adozzjoni tal-Konsill l-pożizzjoni tagħhom. Il-minuti ta' din is-seduta ħtiġi asma u jkun hemm periodu ta' tliet xhur biex il-Parlament jkollu pożizzjoni fuq il-minuti li tibda mit-18 ta' frar minn 2011 minn għada fil-fatt.